preferenzi autonomi għal kammerċ għal Repubblika tal-Moldova. Jek joġbok il-rapporter. Signora President, Kommissarju, nate ċans il komissarju s-sipposta, kolle manieri tajba, Komissarju, kollegi, għall-Unjoni Ewropea dan dokument huwa ġest simboliku f'termini ekonomiċi puri. Iżda huwa ta' tifsira politika kbira għada ekonomika strumentali għal Moldova u għal viċinat Ewropew tal-qrib. Għal Moldova nifs ġdid għal settur vitali għal ekonomija tal-Moldova. Il-kabbir tal- mm, siġar tal-frott. Tmur mill-tuffiħ u l-pjanti imma qed nitkellmu dwar solidarjetà fid-dawl ta' diffikultajiet. L-Unjoni Ewropea u l-Moldova firmaw il-ftehim ta' assoċjazzjoni fis-27 ta' Ġunju din is-sena. Il-Parlament ta' Moldova rratifika malajr fit-2 ta' Lulju. Kombinazzjoni ftit wara kien hemm proibizzjoni tal-importazzjoni minn Russja għal prodotti minn Moldova. Nar seba ta' wissu Russja imponow proibizzjoni wkoll fuq l-importazzjoni tal-ikel stess fil-kuntest tal-kriżi Ukrena li hija marbuta mal-kwistjoni u saljem tal-politika tal-veċinat tal-vantana. Il-fatt huwa li Russja sejra żball u qed titqis bħala eh, fil-mira ta' xi konfoffa politika, ġeopolitika mid-dinja tal-ponent hemm tilwima ta' punti di vista differenti hija ġlieda ta' seklu 19 fis-seklu 21. Kunflitt imdemmi, ħajiet tuffiħ frott kollox ħallata ballata f'nofs ta' gwerra. Biex isibu irpar minn dan kollu, il-Moldova talbu għajnuna mill-Unjoni Ewropea biex ikun hemm iktar appoġġ biex itaffu il-pis tal-proibizzjoni tar-Russja, speċjalment il-prodotti ta' dawk li kabru il-pjanti, il-dwili u anke it-tuffieħ. Nittama li aħna l-Parlament Ewropew natu il-barka tagħna bl-appoġġ tagħna din il-ġimgħa. Dan qed jifni l-bidja tal-Moldova għaliex l-bidja 40% tal-GDP tal-Moldova, il-settur tal-ortikoltura waħdu jimpjega kwart ta' miljun ruħ, 10% tal-popolazzjoni attiva fil-qasam tax-xogħol, jiexu fil-żoni rurali l-aktar u ikabru eh, tomnittar traba li hija fuq bażi familjali il-ATPs, il-preferenzi autonomi għal-kummerċ, huma importanti fejn seta bħanna tista toffri għajnuna għall post l-ekonomija ta' pajis minar ma jkunem bżon ta' konċessjonijiet. ATPs għal Moldova ġew introdotti mill-Unjoni Ewropea fl-2008 bir-regolament li qed nemendaw propju din il-ġimgħa Il-Kommissjoni se proponi li temenda dan regolament billi tintroduċi tlet kwoti għal ħilsa mid-dazju, għal dilja, għal dwili, għal pjanti u għal tuffiħ. Il-kwoti applikaw sa tmim tal-2015 fej reġim kollu jiskadi. Il-kwoti għal dawn it-tliet prodotti konċernati huma alimentati ħafna fil-volum tagħhom meta mqabbel mal-produzzjoni Dan importanti biex ikunu jistgħu jmexxu l-produzzjoni tagħhom anke fir rigward il-prossimità tagħhom mar-Rumanija huwa pjuttost probabbli li dawn il-prodotti jiġu assorbiti mill-rissu rumen. Per eżempju, il rumanija din is-sena għandha tnaqqis ta' 22% fil-produzzjoni, l-kwoti taħt id-diskussjoni tal-lejla jkopru bis 8% tal-produzzjoni tar romanija ġifieri hemm differenza li qed tintala.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 mal-kollegi mill-Moldova, dawn huwa fil-fatt prodotti tajbin. Nilqak, Signora Kommissarju, jek joġbok. Signori, eh, membri onorevoli tal-Parlament, il-fokus fl-istampa u l-foka fuq l-avvenimenti fl-Ukrajna tafu li hemm ġar importanti għall-Unjoni Ewropea l moldova dan it jiffaċċja l-konsegwenzi ta' ħasla politika biex jiffirma l-ftim ta' soċjetjoni mal-Unjoni Ewropea. Repubblika tal-Moldova għazlet li l-iżvilupp eh, eh, ekonomiku tagħha tkun ibbażat fuq il-valuri Ewropej u kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea din kienet għazla favurna u mux kontra ħadd iżda il-prodotti li kienu eh, esklusivament esportati lejn ir-Russja sa ma jistgħux imorru iktar f'dak is-suq. Il-preferenzi ta' il ta' kummerċ ħieles mal li il-Moldova kella 15 bilaterali ma' Russja ġi sospis għal ta' prodotti. Nafu li huwa possibbli li iżom eh, zoni ta' kummerċ ħieles ma' partners eh, kummerċali differenti fl-istess ħin ah, għaliex isiru għażliet ta' servizzi prodotti. U għal daqstant aħna irridu nappoġġaw lil Moldova. Il-msieħeb tagħna irridu ngħinuha mhux biss fil-proċess tal-implementazzjoni tal- eh, kommerċ, ta' zon ta' kommerċ ħieles u għet nasistu għan f'dan, imma anka l-mezzi oħrajn u għadastant il-proposta tal-Kommissjoni hija li temenda il-regolamentazzjoni ta' ehm, preferenti autonomi ta' regolamentazzjoni e et ti għajnuna l-Moldova et tiħossib il-kwistjonijiet tal- tal-leneb għambaqar u tuffieħ taħħom u biex bekk isibu ehm, partners f'swieq ġodda. Dastant din hija miżura temporanja kif għadha kemm qal ir-rapporter se tiskadi sa noħra l-Kummissjoni qed tipproponi li tapplika b'mod retroattiv għall-importazzjonijiet mill-Moldova fuq is sena eh, meta l-ewwel proibizzjonijiet ġew eh, imposti dan il-frott uh, eh, fil-fat ma jagħmilx sara l suq tal-Unjoni Ewropea u dan kien ċar ħafna mid-dikjerazzjoni tar-rapporter tagħna jiena konxu li hemm tħassib Eh, kienem impatt possibli eh, fuq il-bdiewa tagħna u jiena konvint li nistgħu nappoġġaw u nuru solidarjetà lejn il-Moldova mingħajr ebda riskju domestiku biex nagħti ċifra ċara kif ġa intqal il-Moldova eh, l-importazzjoni ta' tal-tuffieħ tirrappreżenta 0.8 tal-produzzjoni kollha l-ojlan baqar 1.4% u l-eneb 1.1%. Naħseb għal daqs għandini opportunità tajba għalina biex nuru solidarjetà ma' pajjiż ġirien tagħna. Nirringrazzja l-Parlament għal mod tant maġel li kif nirbieħ ġie trattat dan il-fajl. Nirringrazzja lill kumitat u r-rapporteri sul-Majzer. Grazzi, Komissarju. Issa is-sur Rebega għal Kumitat tal-Agrikoltura għal minuta, però mhux qed raħawnek hawnhekk fl-emiċiklu. Għal daqstant ngħaddu għas-sur Winkler għal grupp tal-PPE. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. Il-PPE jappoġġa bisieħ l-adozzjoni tal-proposta għal eh, Eh, preferenzi kummerċali għal Repubblika tal-Moldova u importanti li nuru l-impen tagħna għal appoġġ eh, li dan il-pajjiż ġar tagħna dan ir-rapport niġi eh, prezentat mill-rapporter tagħna jintroduċi miżuri ġodda biex nittrattaw prassi inġusti kummerċjali tal-Federazzjoni Russa Jiena eh, s-sena l-oħra kontra porter għal Moldova u meta l-Unjoni Ewropea proponiet liberalizzazzjoni sħiħa tal-importazzjoni tal-imbit eh, tal-Moldova fis-suq tal-komunità wara li saret proibizzjoni fi semir Russja għall importazzjoni tagħhom. Id-deċiżjoni llum hija li tati li tisupplementa il-miżura li jinfetħu is-swieq Ewropea prodotti mill-Moldova. Jina nappoġġa bsieħ li il-Parlament Eh, għamil rapport eh, u nisperaw li ser nivvutaw fuq il-fajl għada u ser ikun ippubblikat sal-aħħar ta' din is-sena biex bekk il-imsieħba mill-Moldova ikunu jistaw jibbenefikaw minn dawn il-kwotas ekstra kemm jista' jkun malaj biex nikkonkludi President nispera li l-Moldova iżżomm l-isforzi tagħha eh, fir-rigward tal-perspettivi u CFDA ser jagħti risposti pożittivi għal benefiċċju tal-iżvilupp ehm, ekonomiku ekonomiku tal-Moldova. Grazie ħafna. Thank you, Mr. Winkler. The next... Grazie, Sir Winkler. Issa nadu għas sir David Martin għall-SND. Grazie, President. Permetti li nibda billi niftaħ li Sir Moiser għal mod eċċellenti kif tratta dan id-dossier. Naħseb li u meċċieħ mm, mod tajab ħafna ringrazzja Sir Winkler għal xogħol li għamel bħala shadow rapporter. Il-Parlament wera eh, li jista' jaġixxi malajr u f'ċirkustanzi tajbin u naħseb li għandna ftehim tajjeb hawnhekk fejn aħna assistejna lil Moldova eh, fil-appoġġ agrikolu eh, tagħha ta' dawn it-tlet frott li issemmew u dan ma jagħmel l-ebda ħsara fil-fatt li s-settur agrikolo Ewropew ġifieri qed jirbaħ kulħadd hawnhekk. L-Unjoni Ewropea impenjat ruħha biex tappoġġa lil Moldova fil-partnership eh, eh, fl-Association Agreement u minħabba dawn il prohibizjonijiet minħabba tar-Russja huwa tajjeb li aħna nippruvaw nejnu ekonomikament eh, lil Moldova u biex bekk ikun hemm stabilità ekonomika f'dan il-pajjiż. Grazzi, issa ngħaddu għas-sur Eh, Jeskevic għal minuta fisem li sijar. Signori, xarilu f'din il-kamra kena dibattitu fuq il-ratifikar tal-ftim ta' soċezzjoni mal-Moldova, aħna eh, bilna fuq dan il ftim għanna niftakru li il-Repubblika tal-Moldova ila għal snin issa vittma ta' pressjoni politika mill-Federazzjoni Russa. Ir-Russja trid eh, tinqeda bil-gvern eh, tal-Moldova u qed tedet ukoll mod politiku lil Moldova. Eh, mhux ser ikun hemm eh, Moldova sikura u sovrana jekk l-ekonomija tagħhom tinqered mis-Sur Putin. Aħna jedna darba, aħna irridu li il-Moldova tkun eqreb lejn l-Unjoni Ewropea. L-embargo tar-Russja huwa fil-fatt teddida għal l-integrazzjoni mm, li rridu namlu aħna nasbu li preferenzi autonomi tal-kummerċali rridu jiġu introdotti malar kemm jista' jkun. Irridu nkunu konxi li rridu ners u iktar viċin tal-ħbib tagħna mill-Moldova fil-futur biex bekk dawn ma jispiċċawx fl-istess triq tal-Ukrajna. Grazzi. Warte noch auf das Ende der des Et nistenna tmim tal-interpretazzjoni biz. Mela, il-kellim li mis il onorevoli Austrevicius. E, grazie, signora President, kollegi, kummissarju. Eżattament xar ilu il-Parlament vota favur il-ftejim ta' assoċjazzjoni mal-Moldova. Jina nittama li aħna il-kol konvinti li billi nimplementaw dan il-ftim ta' assoċazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Moldova lan tagħna huwa li dan il-pajjiż u reġun kollu kemm hu jkunu aktar stabbli u għanja. Iżda din mhix xi ħaġa li Big Brother tal-Vant jaqbel magħha għaliex u din l-attitudni tikser l-impenji tar-Russja tal-WTO u din ta' meħsara mhux biss lin-nies tal-Moldova manka n-nies tar-Russja għaliex il-prezzijiet fil-ħwienet fil vojta tar russja huma ħafna għola. Il-nazzjoni tagħna tal-lum hija għat ta' solidarjetà ieħor mal-poplu tal-Moldova b'mod partikolari dawk il-250,000 persuna li qegħdin jgħixu propju mill-bidja u l-ortikultura fil-pajjiż. Bħalma nafu l-agrikoltura hija madwar 40% tal-ekonomija tal-Moldova. Billi natu kwoti addizjonali u namlu dan f'dan l-istadju meta ġifiri il-poplu tal-Moldova għadhom kif konfermaw il-pajis, il-futur Ewropew tal-pajis, huwa pass verament f'waqtu e, mill-aspetti kollha politiċi, ekonomiċi u anka għal dak li huwa l-aspett umanitarju. Kollegi, Ma nix ninkwetaw dwar e, l-influss e, drammatiku tal-anbaqar NPO e, eh, tuffiħ f'tal-Moldova fil-suq tagħna. s nissikurakom li għandhom tomma tajba u ma tajbina lina. Grazzi ħafna din rakkomandazzjoni fit-tmim, issa ngħaddi l-kelma li Sur Helmut Choice għal gwef fl-aħħar. Signora President, Kummissarju, kollegi. Il-poplu tal-Moldova edin jiffaċċaw sfidi ta' politika domestiċi e, u ta' politika eh, gbar. U kif nistaw nħarsu il-situazzjoni tagħhom jekk ikun hemm ġlieda bejn iż-żewġ e, partijiet kummerċali tagħhom? Issa din din dan iftejim mhux ħaj jfisser li jkun hemm ħan baqaru ereb li jidħol bladazzju fil-pajjiż li hemm bżonn ta' ħafna iktar u x'inhuma l-pjanijiet speċifiċi li jipermettu l Moldova issaħħaħ u tiddiversifika l-ekonomija tagħha biex toħloq aktar impjiegi u impiegi aħjar. Il-priorità ewlenija, kollegi, hija li nassiguraw li hemm ma' mar-Russja sabiex nippermettu li jkun hemm kooperazzjoni paċifika u li tħares il-qudiem Il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea l-darba l-dejjem għandha toħloq eh, kundizzjonijiet qafas li jippermettu l-arfin speċifiku tal-poplu tagħhom li jintuża issa wasal ix waslet ix-xitwa. Issa għad il-kelma lil eh, Igor Xoltes. Signora President, eh, signori, Jiena nappoġġa din il-proposta għal preferenzi kummerċali ma' Repubblika tal-Moldova. Hemm ta' assoċjazzjoni li diġà firma bejn l-Unjoni Ewropea l Moldova li fisser aktar kooperazzjoni mill-viċin kummerċali u indipendentement minn dan dan it-tejjeb l-aċċess tal-Moldova għas-suq tal-Unjoni u naqqas id-dipendenza fuq il-suq Russu. Dan jikontribwixxu wkoll sabiex il-liġijiet u regolamenti jersqu aktar li xurxin biex l-sħubija fl-aħħar mill-aħħar tkun iżjed faċli. Sfortunatament il-ftehim ma kellux biss effetti pożittivi, il-Moldova issa tpoġġiet f'pożizzjoni diffiċli minħabba li il-Moskow għamlet proibizjoni tal-importazzjoniet mill moldova u dinja ħażina għall-ekonomija tal-Moldova. Parti importanti ta' responsabilità għal dan huwa fidejn l-Unjoni Ewropea għalhekk hija ħaġa tajba li aħna nagħtuhom lajnuna finanzjarja. Grazzi ħafna, Sur Xoltes, issa l-onorevoli Anemans għal eh, mux affiljati. Grazzi, Signora President, simpatija li għanna għal poplu tal-Moldova, kollegi. Bitkabbir tal-Unjoni Ewropea kwalunkwe deċiżjoni f'dik id-direzzjoni. E, Mal-Moldova din hija xi ħaġa tiqa falli ċittadini tal-Europa ma jridux jaraw il-tkabbir, aħna ma nix vizjoni strateġika meta niġu għal frontiera tal-vant, din hija diżastru ekonomikament minn ta' sigurtà, immigrazzjoni, eh, integrazzjoni addizzjonali mill-Moldova mhijiex fl-interessi tan-nies li aħna qegħdinaw li nirrepreżentaw. U din hija dan huwa pajjiż li qiegħed kważi jiżviluppa huwa kważi pajis li qed jiżviluppa għalhekk irridu noqogħdu attenti dwar dan il-proċess ta' integrazzjoni tal-Moldova fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa Christian Preda. Grazzi ħafna ħna xukjat li qed nisimaw kollega li qed joħroġ b'din it tida tip ta' diskors. Imma ħanimxi l-qudiem. Jiena nixtieq nilqa il rapport li qed jiġi li ħajġi adottat se jkun hemm eh, tariffi ta' minar dazju ġodda għal eh, tuffiħ eneb u lan baqar Din hija dimostrazzjoni pratika tal-appoġġ li qed jintwera mill-Unjoni Ewropea għal pajjiż li intlaqa verament b'mod ibes mill-embargo Russu. Qabel il embargo Russu kien immirat lejn l ukrajina ma qabel dan kien hemm għal Moldova wkoll pajjiż zaħir li li għamel l-għajxin tiegħu propju mill-industrija tal-ortikoltura. Dak li għadna kif smajna hija xi ħaġa li tixxukjana turi nuqqas ta' umanità tistigmatizza il-ċittadini tal-Moldova li intlaqtu verament mod ibes b'dan l-embargo russu U jekk noqtuhom meta jinsabu fl-ar pożizzjoni tagħhom, dan ma jkunx l-ispirtu tal-valuri Ewropej. L-elezzjonijiet fil-Moldova konfermaw ix-xewqa tal-ċittadini f'dak il-pajjiż. Jiġifieri li jorbu dejjem aktar lejn l-Unjoni Ewropea u dan anka fid-dawl tal-pressjoni inaċċettabbli li qed tasal mir-Russja. Grazzi, il kellimu huwa l-Onorevoli Pizzula għal minuta. Grazzi. Grazzi. Preferenzi kommerċjali huma fil-programmi mis tal-Unjoni Ewropea li jagħtu possibbli għal konċessjoni għal appoġġ li l-imsieħba Ewropej li għandhom orjentazzjoni Ewropea il- meta għanna nitkellmu fuq l-importazzjoni l-importazzjoni tlej l-Unjoni Ewropea hija huma konċessjoni żejra ma jibatu messaġġ qawwi fil-Moldova. U anke lil Raxxa l-Unjoni Ewropea qiegħda qrib insieħba tagħha. Għanna l-konsegwenzi tal- tal-imbargo eh, politikament motivat eh, hemm fih 40% mill-qut eh, tal-kummerċ li jolqot 10% tal-workforce u dan ħajkollu effett fuq ir-riformi l iżvilupp li għandna bħalissa tal-Unjoni u kemm qed ikun kemm mażmin qed ikun iktar eh, importanti u qed nagħtu messaġġ li aħna viċin l-imsiba tagħna l-Moldovi. Grazzi. Pizzula, der nächste Redner ist nun Herr Michael Kazimierz Ujazdowski. Il-kellim li jmiss l-onorevoli Vraswowski eh, għal-minuta. Mhux dejjem li il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea tista' tkun effettiva jew tajba, imma permettu li nibda billi ngħid li fil-każ tal-Moldova aħna nistgħu ngħidu b'mod ċar illi konna konsistenti fl-attivitajiet minn tagħna, fl-azzjonijiet minn tagħna, konna effiċjenti u effettivi. Aħna tajna loka l-opportunità għal dan l-istat biex jiġi marbut għall-istituzzjoniet Ewropej aħna kontenti ħafna fuq l-iftejn ta' assoċjazzjoni ta' assoċjazzjoni qed jiġi konkluż mal-Moldova u llum aħna rridu e, e, għandna l-istrumenti e, ta' kummerċ u dan huwa mod pożittiv ħafna biex nagħtu appoġġ lil l-aspirazzjoni pro-Ewropea tal-Moldova. Din hija wkoll tweġiba tajba ħafna minn naħa tagħna għall-embargo Russu. Dan huwa dinja mossa konsistenti ħafna wkoll minna nifisa nixtieq nesprimi il-ferq minn tiegħi l-axar elezzjoniet parlamentari reċenti fil-Moldova li taw riżultat tajjeb il-rebħa tal-koelezzjoni ta' daw il-forzi li jixtuq jżommu il-kawza pro-Ewropea u li jridu kol jiprotestaw kontra il-manifestazzjoniet ta' egoizmu eh, hemm bżonn li aħna nkunu solidari. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi il-kellim li jmiss is-sur Rope. Grazzi, Signora President kummissarju preżentu, sinjura kummissarju preżentu fil-prinċipju nista' nappoġġa l-proposta l-emenda tar-regolament il-Moldova hija verament dipendenti fuq l-agrikoltura u billi nagħtu l daw il-produtturi aċċess għall unjoni Ewropea ħanejnu u nikkontribwixxu fit-tisħiħ tal-ekonomija minn tagħha. Imma ovvjament għandna bżonn nassiguraw il l benefiċċju li jirġi riċevut mill-Moldova jasal il-kulħadd u da jinkludi dawk li dawk li e, e, għandhom it-tuffieħ u frottijiet oħra. Il-kriżi li l dejja għal iktar minn sitt diġa diġà qed il-kellim ħafna ġin intqal biex insibu swieq ġodda imma mhux ħafna sar fil-fatt fil-prattika. l-ambaqar u e, eneb fuq il-mejda ma jikkawżax problema kbira imma is-swieq is-sitwazzjoni għas-swieq għat-tuffieħ qed il-kellim huwa diffiċli. Grazzi ħafna u l-kellim li jmiss. L-Honorable Schaffhauser, eżis kollegi, il-Moldova edha dbati ħafna e, e, ekonomikament u ħadd ma jista' dan il-fatt u għedin u l-Moldova edha dbati minn konsegwenzi tan-negazzjoni tal-identità minn tagħha. Il-Moldova għandha bżonn tażel naħajja jew oħra jew id-dinja tal-punent, l-Europa tal-punent u NATO u l-Ukrajna saru għeddiet li mumiex e, tenibli ma jisawx jinżammu nis ġew imdajfa politikament u ekonomikament. Sanzjonijiet ġew imposti kontra r-Russja jekk din il-politika titwaqqaf, ma jkunx meħtieġ li nintervjenu biex innaqsu eh, eh, l-effetti ta' din il-politika. L-Ewropa qiegħda tinqasam u qed ikun hemm differenza kbira bejn il-vant u l-punent. Eh, il-gwerra qiegħda tlum, ħafna wediet, eċċetera. U issa l-kellim li jmiss huwa Michel Galer għal-minuta. Grazzi ħafna. Hawnhekk Jekk jekk naraw x'qali surraw ser, nistgħu nifmu x'qed jiġri eżatt f'din iż-żona. Jekk xi ħadd irid ikun infurzat fl-Ewropa, jekk pajjiż ikun irid jisforza pajjiż ieħor, hija Russja u mhux l-Unjoni Ewropea li qed tisforza pajjiż ieħor biex jagħmel xi ħaġa nies għandna l-Unjoni Ewropea fuq bażi volontarja għax bimħabba d-demokrazija u mux dawk l-istrutturi daqsek strambi u ma u dan huwa l-futur ta' demokrazija li tal-pajjiżi qed ifittxu issa dwar it tlet preferenzi naħseb li huwa ħafna importanti għalina li naġixxu għal pressjoni nirreaġixxu għal pressjoni li qed toħroġ bija Moska f'dak għandu x'aqsam prodotti agrikoli, ir-reazzjoni li għamilna kienet waħda proporzjonata u l-pozizjoni tagħna dwar il-Moldova kienet waħda biex iġib dawn il-kwissjoni daqshekk importanti u għaldejjem dejjem biex iġibu struttura demokratika gvern b'saħħtu biex bekk ikunu jistgħu jieħdu l-aħjar minn dawn l-assoċjazzjonijiet Eh, dawn istemi ta' assoċjazzjoni, ovvjament nieħdu nieħdu kas tal emendi kollha li saru ma tal-modell Ewropew jista' jaħdem sewa fil-Moldova. Dan hu l-modell li jservi lin-nies f'dak il-pajjiż bl-aħjar mod u jorjentom lejn futur ta' suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi, is-Sur Galer u issa salkellim li jmiss. Sandra Kalnietek, joġoba. U qabel ma natija l-kelma qed tajt il-President nixtieq nirringrazzja tal-li ħaddet il-kelma x'fil-fatt hija l-unika mara li ħad titkellem f'dad dibattitu mill-membri, komissarja, mill-membri, nafu l-edaw. Onorevoli membri, Iva, jina mara, pero ħan nitkellem bil-Latvjan, preferenzi kommerċjali mal-Moldova mhux biss huma ta' tifsir ekonomika kbira ma' u ta' natura politika wkoll. Bekk l-Unjoni Ewropea turi il-kapaċità tagħha biex taġixxi fil-viċinat tagħha f'dak li għandu x'jaqsam ma' e, e, e, l-valuri tagħha u naħdmu mingħajr u qed isir ix-xogħol mingħajr impatt fuq is-swieq Ewropej Eh, bekke din nipruvaw inwieġbu għal pożizzjonijiet u l-azzjonijiet li tieħu Putin xi ilu l-elezzjonijiet parlamentar fil-Moldova intrebħu minn partiti politiċi favur l-Ewropa. Nistennew li l-gvern jimxi għal daw ir-riformi li hija importanti għall-integrazzjoni Ewropea fil-Moldova biex issir storja ta' suċċess. Din id-deċiżjoni ħad tkun sinjal politiku importanti u pozittiv ieħor fil-Moldova u ma jistawx jihdu post il-perspettiva ta' tħul fl-Unjoni Ewropea għal-Moldova. Sfortunatament, ħafna stati membri u membri parlamentari għadhom mhumiex lesti. Grazzi ħafna. Grazzi, onorevoli Kalniete u l-kellim li jmiss Gabrielius Lanzbergis għal minuta u nofsu koll. Grazzi ċermen, Sinjura Komissarju, etniħu pjaċir narak fostna għavolja l-lum tart fil-diskors, fil-taħdiet li bdew għanna taħti wisajn ħafna f'din id-diskussjoni insaqsi jekkux aħjar li noqodu attenti ħafna li nibdew minn Vancouver u jibqgħu sejrin għal Kiev jew postijiet oħra għalhekk din id-deċiżjoni huma daqshekk importanti għax dawn l mijiet ta' kummerċjali huma importanti ħafna. Issa l-pajjiżi bħal l-Ukrajna u l-Moldova, speċjalment wara elezzjonijiet Ewropej, juru ħafna riżoluzzjoni biex iwettqu ir-riformi tagħha. Allura dan hu l-aħjar żmien li nappoġġjaw l-Moldova u e, nurulhom l-appoġġ tagħna. Grazzi ħafna u l-kellim li jmiss huwa Davor Ivor Stier għal minuta u nofs. Grazzi Signora Ċe. Mela, nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi ir-relazzjonijiet li għanna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Moldova, ovvjament fil liffermar ta' ftehim ta' assoċjazzjoni f'Ġunju kien importanti ħafna għax għamilha possibbli dal ftehim biex jiġu intensifikati eh, il relazzjoni ta' dak il-pajis ma' l-Unjoni Ewropea met natu kol messaġġ l Moska ma' dal-iżvilupp kien dal-pass kien ta' interess ta' importanza l Moldova u għall-Unjoni Ewropea huwa sinifikanti l Moldova lil Moldova jagħmel dan il-ftehim. U fuq l-importazzi fuq il-proibizzjoni ta', ta prodotti agrikoli minnaħa ta' Russja l-Moldova. Dan effettwa b'mod negattiv l-ekonomija għax settur agrikolu huwa importanti ħafna fil-Moldova u 10% tal-werk tal-ħaddiema huma impjegati hemm f'da settur allura naħseb ju importanti ħafna li nappoġġjaw il-proposta tal-Komissjoni biex ninkludu dawn il-prodotti daw it-tlet prodotti bħat-tuffieħ u għeneb fl-import reġima jgħin u jassisti l-semmi eh, il-produtturi zaru ta' daqs medju un nat natu l-messaċ li nuru solidarieta mal-Moldovi. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Is-sur xon kelli. Grazzi President. ħafna drabi aħna najdu l-politikanti mandomx qalb f'postom meta jiġu għall-istituzzjoni bħall-Unjoni Ewropea, imma meta jiġu għal daw il-proposti, jien naħseb li nistgħu ngħidu li veru għandna qalb imma li qed nagħmlu l-almutana biex naħdmu kemm jista' jkun malajr. U il-miżuri qed nimplementaw huma neċessarji ħafna bħalissa, speċjalment għal fqar fil-Moldova u l-bdiewa qegħdin isofru jibatu minħabba l-politiki implementati eh, u l-influenza ta' Vladimir Putin u kif qalet is-Sinjura Kummissarju hija idea tajba li niżviluppaw swi ġodda imma dan ma nistgħux naslu għal jeħmilu malada u għalhekk qegħdin nippruvaw nassiguraw li nistgħu ngħinu lil pajjiżi viċini tagħna il-ġirin tagħna u nuru li għandna eh, qalb vera u ruħ vera u nistgħu nagħmlu aħjar mingħajr ma jkollna impatt negattiv lill bdiewa tagħna stess għax kif qalet il-Kummissarja Ed għamnek għedin nitkelmu fuq 1% inqas fil-fat minn 1% tal-proġetti tal-Unjoni Ewropea. Allora jina naħseb li dinja proposta verament tajba u turi kif nejdu bl-Inglis e- e- ħabib fis-suq huwa iktar jiswa minn skut fis-senduq. Grazzi ħafna. Grazzi sur Kelly. L-aħħar kelliem fil-lista huwa l-onorevoli Grip għal minuta u nofs ukoll. Dawn il-preferenzi autonomi jikkostitwixxu għodda illi hemm lokalija taħt il-politika tal-viċinat. U aħna nidejna din dan istrument kull meta ħassejna li ma nix mod ieħor biex ngħinu l-imsierba tagħna bħal Moldova ħlief billi indaħlu daw il-modifiki fit trade tariffs biex nassiguraw li l-imsieħba tagħna jistgħu jbijaw iż-żejjed tagħhom lill-Istati Membri tagħna. U da sar fuq is-suq Russu permezz tal-embargo l-Russja eh, aġixxiet b'mod qawwi ħafna din nitkellmu fuq ir-reazzjoni għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Moldova. Il-ħolqien ta' l-Enhanced Free Trade Zone u il-bazi għal liberalizzazzjoni tal-ekonomija dan l u ukoll jirrelata mal-produzzjoni mal, mal, mal eh, fuq l irzijiet agrikola u l-flus ta' kummerċ fil-Moldova qed jiġi affettwat u ntejbu eh, perċentwal kbir tal-ħaddiema impjegati f'dak settur. Kontenti biex li qed naraw ir-riżultati tal-elezzjonijiet fit-30 ta' Settembru fil-Moldova jiena iżort il-Moldova qabel elezzjonijiet u tkellimt man-nies li qalu li huma mħasbin ħafna u inkwetati fuq l-embargo Russu jina nemmen li dan kixker din reazzjoni ta' malaj ħata tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ta' għajnuna kbira għall-imsieħba tagħna fil-Moldova. Grazzi ħafna lilek. Umbek qed nagħlqu il-lista ta' kelliema taħt il-KGTI u issa nagħti s-Sinjura Malstrom il-kelma nerġa' Grazzi lil membri ta' din il-Kamra dan id-dibattitu għatju li solidarjetà kbira li huwa f'waqtu u jgħet fil-post f'postu li jgħet namlu qabel il-miliet qed tajt il-Kummissarju huwa sinjal u kif qed tajdu intom da għandek 0.1% tal-kummerċ li ma jaffettwax is-suq tagħna imma proposta hija proposta importanti ħafna għal Moldova u importanti fuq bażi lokali, politika, juri solidarjetà miex biskel malina, ma hija xi ħaġa li aħna lesti li nipprattikaw għal pajjiż viċin li ju fil-bżonn. Il-vot huwa għada u nispera li jkun hemm maġġoranza kbira u nuru li qegħdin nappoġġjaw pajjiż li jrid iħaddan il-mudell Ewropew. F'ħafna bħal kif qalu ħafna minnkom aħna irridu naġixxu mhux impaċċu biss il-klim biss fi żmien diffiċli kif għaddej minnu bħalissa l-Moldova. U rridu naraw ukoll l-effett ta' din diskussjoni llum ta' deċiżjoni li nittamaw tittieħed għada. Grazzi ħafna ta' dibattitu tajjeb, grazzi Sinjor President, grazzi l rapporter u grazzi l-Kumitat tal-xogħol ibes u ta' malaj li twettaq. Grazzi Sinjura Kommissarju. Issa r-rapporter għandu l-kelma. Grazzi ċer Anka jien nixtieq nirringrazzja Sinjora Kummissarju s-servizzi tagħha għal għax-xogħol ta' malajr u importanti f'dan il-fajl naħseb nixtieq nirringrazzja l-kollegi li jenu fid-diskussjoni tal-lejla innu tajb ħafna sens komun fil-pat il-kbira ta' reazzjoniet u naħseb sibt liktar metaf metafora tajba għal dan il-regolament se jkonna adottata għada. l ekkim sejjaħ leverage effect u b'din risoluzzjoni ħajkolna effett iktar qawwi mill-1 sa 15 ħajkolna iktar effett importanti fuq in-naħa tal-Moldova. Issa fil-qosor malajr biex inwieġeb għal xi kommenti oħra. Is-Sur Scholz iva naqbel bisħieħ li għandu jkun hemm politiki biex nassiguraw ruħam li l-struttura tal-GDP tal-Moldova tinkludi iktar diversifikazzjoni u valur iktar għoli valur miżjut iktar għoli. Nispera li il-ftejn ta' assoċjazzjoni kif ukoll ikun strument importanti biex jagħti lokal dan anka permess ta' FTIs li aħna ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom fuq is uniku dwar tkabbir. Din għandha x'taqsam mal-lajn baqar u t-tuffieħ mhix kwissoni fuq tkabbir, hemm ħafna eh, partijiet li qed jilagħbu f'din il-logħba Allura mhux kwistjoni li qegħdin eh, nafsu fuq il-Moldova f'dak għandu xaqsam ma' tuffieħ, imma hija dinja ħielsa u n-nis tal-Moldova ma' ħielsa jekk iridu jidħlu fl-Ewropa u s-soċjetà ċivili fl-Ewropa huma lesti biex jappoġġjaw l-għażla li jridu. Dan huwa proċess liberu demokratiku. Kellim ieħor lil kellim ieħor inti tfajt riħtija fuq il-vitma tal-istupru, inti qed tajt l-annegazzjoni tal-identità Moldova, imma inti tkun taf li ħadd mu qed jinnega l-identità Moldova, il-Moldova tista' tagħmel l-għażla li trid, azli demokratiċi. Grazzi u bekk għalaqna il dibattitu il-votu għada.